L-ewwel net għandna il-kwistjoni fuq il-Belġu u fuq mbagħad fuq l-Irlanda mbagħad wara ngħaddu għal mistoqsija orali fuq eh, ir-lokazzjoni tal-intrapriżi fl-Unjoni Ewropea. Nati il-mikrofonu lill-rapporter Böge għal erba minuti. President Kommissarju, jiena qed nippreżenta rapport fisem il-Kumitat tal-Budget għal mobilizzazzjoni tal- Eh, u fonta ġustament tal-globalizzazzjoni Ewropew. Għanna żewġ każijiet, waħda għabazi ta' tarba mill-Belġu, tini waħda eh, bazi ta' applikazzjoni mill-Irlanda. Nireferi għal fatt li huwa il-kompitu tal-Komitat tal-Budget f'dan il-kontest jevalwa jekk il-kondizjonijiet għal mobilizzazzjoni ta' dan il-fond miex <clears throat> sodisfatti u nixtieq ngħid li f'dan l-aħħar sentejn aħna kellna kooperazzjoni eċċellenti bejn il-Kumitat tal-Budget u l-Kumitat tal-Impigi u il- il-kritika tal-Kumitat tal-Impigi eh, ġew eh, inklużi u hija ħaġa importanti li dawn l-affarijiet jiġu ikkonsiderati flimkien. Ah, entkom tafu, signori, illi il-Fond ta' ġustament ta' globalizzazzjoni Ewropew għandu massimu ta' 500 miljun allokat. E, L-għan huwa li nizguraw li dawk il-ħaddima li e, tilfu xolom mħabba globalizzazzjoni u jew anki tibdilit fil-struttura ekonomika għandhom jirċevu appoċ xera. Fil-mozzjoni risoluzzjoni e, u għacċar li Aħna kull darba għanna nistaqsu u nizguraw illi il-fondi mill-Fond Soċjali Ewropew illi ġew użati biex e, e, biex jimlew il-fond ta' globalizzazzjoni u jena zgur presidenti li dana muwix għad detriment tal-fondi tal-ISF u nishtiq najtu koll il-Komissjoni illi e fil-futur mhux se konna applikazzjonijiet biex nagħmlu mobilizzazzjoni tal-fond jiġu flimkien. Ma nistgħux naċċettawhom bħala pakkett. Irdu jiġu separatament għax il-każijiet huma differenti, jista' jkun hemm każ iktar komplikat mill-ieħor u u każ wieħed partikolari m'għandux jiġi e, e, zvantaġġat imħabba l-problemi li hemm fuq kas ieħor għal daqstanta bazi ta' dawn il-MND mill-1990 kienem eh, eh, ċifra totali ta' 24 miljon ta' euro u kienem telf ta' impigi fil-settur tessili ta' setta tessuti fil- eh, fil-Belġu u tal-computers fl-Irlanda. Fil-Belġu 2199 eh, tilfu dawn ix-xogħol dawn l-impjiegi eh, fil-East and West Flanders u Limburg eh, fir-reġuni tal-Belġu u kien hemm 2.2 9.2 miljuni ġew mitluba. Umbatem l-Irlanda u l-Komitat tal-Impigi tal-Bomi e, jgħatu iktar informazzjoni. Kienem 400 mit e, posta xol mitluf mid-Dell, mill-kumpanija del mill kumpanija del fil limerick u fil-Clare. E, ġifiri eh, kienem 2400 post kollox u il-flus ġew mitluba 14 miljonu u 800 elf. Jiena nerġa nereferi għal dak li għad fil-bidu li l-Komissjoni għanda bżon tiħu pass ċar fuq dan u jina kontent ħafna li fuq dawn il-kwistjoni ta' prinċipju, dawn il-kwistjonijiet bażiċi tal-mobilizzazzjoni tal-strumenti finanzjari mill-budget Ewropew u illi dawn il-kwistjonijiet ġew imdaħla fl-aġenda il-lejla. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Burger. Issa nati il-mikrofonu illi il-Sinjura Berez. President Komissjoni, il-Komitat tal-Okkupazzjoni tal-Impjegi għamlet interrogazzjoni orali. fuq il-kwestjoni tal-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Globalizzazzjoni Ewropew. Fil-kas tal-Irlanda rajna li kienem diffikultajiet kbar u kontradizzjonijiet li setaw joħorġu mill-użu ta' dan il-fond. U fl-ebda moment l-ebda membru tal-Kumitat fuq l-affarijiet soċjali mariet E, jiedet jew jirrifjuta li jgħin l-dawn il-ħaddima irlandizi e, mħabba l-istrateġija industrijali tal-kumpanija Dell. F'dan il-kas partikolari, fej Barroso fi 19 ta' settembru għal li 19 miljon ta' euro se, eh, se, se jiġu konċessi u dana se dibattu tuħ l-lejla u dana għal eh, ħaddima li tilfu xolom minn del waqt din perdu ta' transizjoni. Pero del xtrat kumpanija oħra u olliet il-valur tal-istok tagħhom. Fit-23 ta' settembru xiftin xranet wara Nelly Cruz aċċettat u autorizzat lajnuna statali ta' iktar minn 54 miljun ta' euro biex eh, tiftaħ fabrika del fil-Polonja Issa aħna eh, tlabna l eh, siljur Dnili Cruz u l-Kommissarju Spidla fitra huma maqalunna li huma jikkonsidraw il fat li Dell se jkollhom żewġ lokalitajiet għal produzzjoni fl-Europa, però pratikament eh, waħda minn dawn il-lokalitajiet eh, qed jirrinunċaw għaliha. U dina mhijiex parti mill-istrateġija tal-għajnuna globali, għajnuna statali mlebda leġislazzjoni Ewropea eh, fuq id drittijiet tal-ħaddima u maġid rispettata hawnhekk hemm diffikultà kbira illi E jużaw il-budget tal-Unjoni Ewropea b'dan il-mod minn din il-kumpanija privata. Aħna nafu li għanna pjan ta' irkupru għal daqstant fl-aħħar mill-aħħar qed nużaw il-budget tal-komunità f'sitwazzjoni eh, ta' paradoss aħna qed ngħinuhom iżidu il-produzzjoni tagħhom għal eh, investituri Amerikani u l-ħaddim Irlandiżi fl-Unjoni Ewropea issa qegħdin Eh, eh, pratikament mistenzja u xol taħħom u għamoti l-ħaddima polakki. U dan eh, narawa parti mill-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Globalizzazzjoni Ewropew. Essa miex kwestjoni biss tal-Komissarju Spidla, però aħna f'dan il-każ partikolari rridu nħarsu mill-qrib il-kondizzjonijiet illi taħtom qed jiġi ntużat il-budget tal-komunità biex jgħin kumpaniji kbar u biex jgħinu fl-istrateġiji tagħhom. U din il-ħaġa narawa aktar ukoll fil-pjan ta' irkupru. illi Barroso appoġġa. Waħda mill-guidelines eh, principali eh, huwa biex nejnu l-impigi u din kienet priorità li ġit motija għal ħaddima Eh, biex inkunu nistgħu nipproteġġu l-impjegi. Il-Kummissjoni ġiet avviżata mħabba din l-istrateġija ta' delu li kien edin jaħdmu f'dawn iż-żewġ siti differenti. U kien hemm din l-alternativa eh, eh, li taħdem biex taħdem fuq is-sit liħor. Naseb jiena li kieku l-Komissjoni kienet iktar proattiva ta' eh, tiftaħ negozjati ma' Dell biex tiżgura illi il-fabrika irlandiża tiġi trasformata. Fl-Irlanda huma kellhom eh, fabrika ta' desktops però setaw minn flok għamlu fabrika ta' laptops kif eh, għamlu fil-Polonia. Jekk il-Kummissjoni setejn eh, kumpaniji multinazzjonali bħaddel, aħna għandu jkunu nist, għanna nkunu nistaw eh, nitkelmu mod korrenti. Jena naħseb li l-Kummissjoni li ġeja u Mario Monti u l portofol tijaw jista' jiftaħ iktar proposti fuq kif nistaw nużaw il-budgets tal-komunità, specialment meta eh, għanna eh, il-problema ta' rilokazzjoni li eh, għandu eh, impatt fuq impiegati ta' stat membru wieħed għal eh, svantaġġ ta' impiegati minn stat membru ieħor u dan qed eh, jinkludi koll drittijiet soċjali u għandu impatt anki fuq is-suq eh, tal-suq fuq is-suq soċjali. Grazie tal-ekonomija soċjali. Grazzi, sur spidla għal-Komissjoni Ewropea. President, Signori, l-għonet nishtenni ringrazzja rapporter tal-appoċ tijaw għal proposta tal komissjoni eh, għal mobilizzazzjoni tal font ta' ġustament ta' globalizzazzjoni Eh, eh, fil-kumpanija ta' computers fl-Irlanda u fil-tessuti fil-Belġu. Jiena qed nitkellem biss fuq il-kwestjoni ta' budget għax iktar tard se nitkellem anki fuq affarijiet oħra li semmejt fir-rapport tiegħek. L-ewwel punt tal-budget li semmejt jirrigwarda il-sorsi ta' finanzjament. Inti qed tfakkarna illi il-Fond Soċjali Ewropew m'għandux ikun l-uniku l-unika sors ta' finanzjament. Il-fond ta' eh, aġustament Ewropew huwa strument speċjali għax m'għandux fondi tiegħu jiġi immobilizzat fil-periodi eh, ta' kontabilità differenti u tinkludi l-allokazzjoni ta' eh, budget lines disponibli u t-tini e, e proposta tal-autorità tal-budget ta' somom li jiġu E, imċaqalqa minn budget ieħor. U veru illi sissa teknikament il-sorsa e, principali ta' fondi kienet il-Fond Soċjali Ewropew, għonek nishti namlu ċaru, ninfesizza li teknikament kienet il-sorsa l-iktar importanti. ċoħe, il-Fond Soċjali Ewropew u, flus fija mux se jitnaqsu u dan huwa kwistjoni principali. U tini punt li nsemmejt miex kwistjoni esklużivament tal-budget, hija kwistjoni ta' kif jitihdu deċiżjonijiet. Għax inti qed titlob illi il-Kummissjoni tisottometti l-proposti tagħha għal mobilizzazzjoni tal-fond f'dokumenti separati. Il-Kommissjoni tifhem il-vantaġġi ta' dan ta', ta approċċ bħal dan individwali għax ehm, se naqsu eh, riskju ta' konflitt u se jkun impossibbli mbagħad li l-fondi se jiġużati eh, biex tagħmel priża fuq il-kumpaniji. U rridu nikkonsidraw ukoll il-kriteri ta' eleġibilità illi konna qed niddiskutu dal aħħar ġew ehm, mtejba. Meta wieħed is dawn il-kriteri fil-xhur li ġejjin aħna nistennew li se jkun hemm aktar applikazzjonijiet u mhux żgur illi e dokumenti se jiġu konsidrati iktar malajr jiġu konsidrati separatament. Però il-Kummissjoni f'kull każ tista' tgħid illi l-aħjar approċċ e, ikun xi xikun dan ir-riskju jew komplikazzjonijiet tekniċi, l-aħjar approċ huwa approċ każ b'każ U għal din ir-raġuni aħna ħadna nota tal-interess tiegħek u aħna lesti nemendaw il-proċeduri tagħna għabbażi tal-perjodi ta' kontabilità li miss, tal-perjodu ta' kontabilità li miss. U dan nista' ngħidu eh, moċar fi żewġ każijiet. U tini tieni kwestjoni, President, hija li l-Kummissjoni hija kontenta tisma li l-Parlament adottat deċiżjoni biex timmobilizza il- Eh, fond ta' globalizzazzjoni Ewropew biex tejn il-ħaddima illi illi ġew tilfu xolom fil-Irlanda u fil-Belġu. Jena nistaqsijek u ix possibli illi naqdu il-relokazzjoni tal-kumpaniji fl-Unjoni Ewropea u l-kontroll tal ajnuna statali minnaħ tal-Kummissjoni. Irridu ngħidu li aħna il-Kummissjoni tifhem u tara illi hemm impatt negativ ta' relokazzjoni fuq il-familji, però il kummissjoni ma tistax tinterferixxi fil-deċiżjonijiet tal-kumpaniji ma tistax tindaħal jekk e, e, sakemm il-liġi tal-komunità ma tiġix miksura. il kummissjoni m'għandix e seta illi twaqqaf il-kumpaniji mid-deċiżjonijiet tagħhom jew li ġelhom jagħmluhom iktar tard. U l-kumpaniji m'għandhom lebda ebda e, obbligu ġenerali li informaw il-Kommissjoni jekk id-deċiżjoni tagħhom hija korretta. Il-Kommissjoni tifhem ukoll li kien hemm tħassib kbir imħabba fil-fatt illi l-għajnuna statali kif ukoll eh, fost possibbli mill-fondi strutturali jistgħu jiġu ntużati bħala mezz biex jattiraw l-investimenti eh, kommerċali minn eh, reġuni oħrajn. Lan tal-regoli tal-komunità għal eh, statali hija mezz ukoll biex eh, l-għajnuna tista' tiġi motija biss għal reġuni zvantagġati u din lajnuna ma tistax tiġi ntużata għal svantaġġ ta' reġunijiet oħrajn. Din il-problema hija inkluża anki fir-regolament illi tirrigwarda il-regolament ġenerali fuq il-fondi strutturali u l-fond ta' kozjoni u anki uh, għal periodu tal-2007-2013 biex nizguraw li dawn eh, l-investimenti i wasal għal kontribuzzjoni sostenibli għal svilupp reġjonali. Skont artiklu 47, eh, l-Istati membri tal-karta, eh, l-Istati membri għandhom iżommu l-investiment għal ħames snin eh, wara proġett jew kellha tliet snin jekk huma SMEs dawn. Jekk tiġi emendata din mħabba fi fil-istruttura ta' proprietà tal-kumpanija u affarijiet simili u din it-tibdila eh, għandha impatt fuq il-natura eh, tal-proġett jew tbiddel il-kondizzjonijiet eh, u bekk il-kumpanija kolla vantaġġ kbir wis għandu jiġi restituit, għandu jiġi il-flus li irċevew għandu jiġi restituiti. Il-Komissjoni għanda eh, t-notifika l-istati membri fil-periodu ta' programmazzjoni tal-2007-2013 barra minnek aħna kellna regolament ġdid biex niżguraw li l-kumpanniji eh, illi għalihom il-proċedura eh, biex jgħatu lura ċerti fondi tapplika jekk di tiġi relakata l istess stat membri u stat membru ieħor biex il-kumpanija ma tistax tirċevi il-kontribuzzjoni. Il-punt 40 fil-guideline tajt illi l-appoċ jista' jiġi moti biss jekk l-investiment jibqa' fil-reġun għal ħames snin jekk lajnuna ja kalkolata bazi tal-ispejjeż tal-ispiża għal salari wara tlet snin għanda għandu jibqa' hemm fl-istess reġun l-investiment għandu jibqa' l-ħames snin mill-moment illi fih eh, eh, eh, ġew motija l-impjigi, xogħol fidej l-ħaddiema. Dana biex nevitaw li kunem hemm Eh, shopping ta' sussidju u eh, li jintazlu il-siti bis għabbażi ta' sussidju. Għax il-sussidju eh, għaddu jkun bis fattur wieħed li jinfluenza d-deċizjoni ta' kumpanija ma' fatturi oħrajn bħal salari, ħiliet, eh, taxxi u anki il-lokalità ġeografika soltu għandhom ikollhom ruol iktar importanti. Sinjurina naħseb li huwa ċari li meta nitkellmu fuq l-użu tal-flus Ewropej li huwa korrett strateġikament u ħaġa naturali niddiskutu fuqhom dawn l-affarijiet m'hemm xejn ħażin fuq da u nixtieq nikkonkludi biex ngħid billi ngħid li l-flus li ġew użati fil-Fond ta' Globalazzjoni Ewropew jiġi użat a beneficju ta' nies li batew fi klimiħor a favur tal-ħaddim individuali fil-Belġu u fl-Irlanda f'dawn il-każijiet u anki f'każijiet oħrajn fil-stati oħrajn fl-Ewropa. Il-flus ma jiġux motija lil kumpaniji il-flus imorru fidejn in-nies u mhux fidejn il-kumpaniji. Grazzi, ħafna sur Spidla. Issa naddu għal kellima Ah, fisem il-gruppi politiċi il-Sinjura Moran Chartier għal-minuta u nofs. President, Komissarju, kollegi. Jiena nishtiq nitkellem fuq il kazijiet tal-IGF, European Globalization Fund, illi naturalment edin fl-interess tal-ħaddima biex jisiru dejjem eh, iktar ikollhom ċans ta' illi jisibu xogħol ieħor meta ikollhom essenzja f'settur, imma jrid kellmu fuq il-każ tad-Dell. Tal-kumpanija Dell li sinjura Beres eh, tkellmet fuq il-fabrika tal-Irlanda eh, hija eh, edemek biex tipproduċi desktops għal stant kummissjoni kaħna qed nappoġġaw fabrika fil-Polonja tal-Ist l-istess kumpanija biex tipproduċi laptops, allora peress li hekk jimxi e, su u għax hemm iktar talba għal laptops, allura dana qed jibgħat sinjal għal għal produzzjoni fl-Irlanda biex, biex, biex titneħħa għal stant il-differenza fi żewġ siti u dak li determina diffikultajiet illi kellhom jaffaċaw l-Irlandiżi fil-grupp ta' ħidma tagħna fuq il-Fond ta' ta' Globalizzazzjoni Ewropea, aħna studjajna kull kas partikolari u tlabna lill-Kummissjoni biex tkun tiftaħajnea u tkun vigilanti fuq il-lajnuna kollha li etnatu kem fu l livell Ewropew kif ukoll fuq livell reġjonali, għax aħna ma ridux li nsibu ruħna mbagħad f'sitwazzjoni fejn il-politika tal-għajnuna Ewropea tiġi użata biex e, toħloq e, e, skop ta' distorsjoni u tolqot lil-ħaddima u rridu nevitaw li l-ħaddima ibatu minn din is-sitwazzjoni. Grazzi. Issa għanna għal minuta u nofs nitlobkom tirrispettaw il-ħinijiet ta' komax għanna agenda twila għanna sur Alan Kelly għal minu ta' nofs. Il-reġuni ta' Limerick u Tipereri eh, u kellom din il-problema kbira aktar minn 2000 eh, posta xogħol ġi mitluf mħabba dellu dawn ma' proporzjonijiet storiċi l-Unjoni Ewropea allokat font illi għenet il-din zona da' sek vulnerabli. Meta nivutaw għahda aħna nkunu edin eh, nivutaw fuq eh, flus li jiġu fidejn eh, iktar minn 2400 persuna. Irridu nejnu l-ħaddima u nejnu għom jibdew negozji ġodda. Il-fat illi għanna il-rappresentanti tal-kumpanija Dell hawnhekk jarawna waqt li niddiskutu juru kemm hija importanti. Però nixtieq ngħid li għadna nofstri Aħna għandna 18 il xar biex nofqom u jena nishtiq nitlob l-Ministru tal-Kommerċ fl-Irlanda biex intervjeni u li kunem pjan biex jonfoq dawn il-flus u ma fondi għal eh, ħaddima uh, komuni, mux se jkollhom opportunità oħra. Ministru, organizza ruħek u uża din l-opportunità għall-Irlanda, nixtieq ringrazja il-membri u għal eh, kollegi għall-applikazzjoni ta' Dell, tal-kumpanija Dell, unittamaw li nkunu nistaw eh, ikonna naraw fi żmien qasir applikazzjonijiet oħra għal għajnuna oħra minn dan il-fond ta' globalizzazzjoni. Grazzi, Sur Kelly. Issa għanna Sinjura Harkin għal-minuta. Grazie, President. L-għol kommenti għajwa E il l-Fond ta' Globalizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea huwa espressjoni ta' solidarjetà vera bejn ċittadini Ewropej u l-Istati. Bħala membru tal-Irlanda jiena kuntenta ħafna li l-ħaddiema e li ħadu sensja ħaddiema ta' Dell issa għandhom opportunità u jistgħu jagħmlu pjanijiet tal futura Imma kif għal Alan Kelly huwa importanti li niżguraw li kull programm jew eh, korsijiet ta' taħriġ għandhom jirrispondu għal ħtiġijiet tal-ħaddiema u l-possibilità li jerġgħu jibdew jaħdmu jew jiftħu negozju tagħhom u għalan ċar ta' kull assistenza. Fl-aħħar nixtieq nara fir wol tal-Parlament eh, biex eh, eh, biex taħseb fuq dawn il-problemi li tkellimna fuqhom il-lejla. Aħna ma, ma, ma zamejniex e, e, dawn l-14 miljun għal Irlanda, però jrid ikun hemm iktar koerenza fil-politika industrijali u l-budget tal-Unjoni Ewropea m'għandux jiġi użat biex e, jolli e, e l-lajnuna għal kumpaniji kbar multinazzjonali. Grazie. Grazzi ħafna kellima li miss is-Sinjura Maria Cornelissen. It-talba għal flus għal dawk il-ħaddiema illi tilfu xolom minn maddal hija ħaġa li għandna bżonn nindirizzawa li tala' l-istabiliment f'pajjiż u tiftaħ f'pajjiż ieħor hija ħaġa normali, però l-għajnuna statali li ngħatat tagħmilha din ħaġa differenti. Dell irċiva l-flus għajnuna statali biex eh, jiftħu fabrika fl-Irlanda u issa ħajinal u ħajiftħu fabrika oħra fil-Polonja u kol bl-għajnuna statali sa frattant il-ħaddim irlandizi tilfu fuxolom u mux għadin jirċivu għajnuna statali statali la mill-Irlanda, la mid-Dell, imma qed jirċevu għam il-fond ta' globalizzazzjoni. Dana juri li hemm xi problema bil-politika industrijali għaliex kemm fil-fatt inħoloq inħolqu passijiet tax xogħol meta toqgħod iżda l-flejjes kollha li ntefqu mill-Irlanda, mill-Polonja u mill-Fond ta' Globalizzazzjoni kif ħanaħdmu fl-imkien biex naċċertaw il politika taħdem tajjeb u kif ħanaċċertaw il fond ta' globalizzazzjoni ħa jati appoċ lill-impiegati u l-ħaddima. U minna ħaddem. Grazzi. Il-kellem li mis il-Sinjura Figueredo. Aħna dejjem għadna il-politika tal-Unjoni Ewropea trid taħseb fil-intraprizi. Uridu naħsbu fil-ħaddiema li huma l-vittmi ta' dawn il-fabriki multinazzjonali u il-vittmi ta' nuqqas ta' politika adattata. Iridu nħarsu drittijiet tagħha għalhekk aħna ninsistu f'politika oħra ta' żvilupp soċjali. Il-ħaddima Irlandiżi ma jidux ikunu eh, kastigati mod doppju dejjem għal profitt eh, ta' del illi irċeviet għajnuna biex tinstalla ruħa fil irlanda battelqet minn hemm u reġgħet irċeviet għajnuna biex eh, titwaqqa fil-Polonja lekk aħna nappoġġaw dan ir-rapport jidan ħarsu lejn il-futur. Aħna nixtiequ li modifikaw il-politika b'mod radikali. Aħna nixtiequ li jkun hemm politika autentika industrijali u illi ssib mod deċisif. Grazzi. Is-Sur Kelly. Għamilu taw nofs grazzi ħafna, President, jiena nixtieq najt xinu ma l-opinjonijiet tiegħi illum fil-Parlament u nixtieq nitkellem ukoll dwar il-qat u n-nies li spiċċaw qiegħda. Nixtieq nirringrazzja l partit partikolari li l-Kommissjoni tal-qes jappoġġaw il-ħaddiema li tilfu xogħolhom f'den. U wkoll lill-kollegi illi inizjaw dan il-fond f'Mejju. Kommissjoni għamlet żewġ bidliet illi kienu importanti ħafna lina il-50-50 funding minn u naqset il numri minn 1500 li ħajamlu il-fondi disponibli għannis li għedin f-Water Hemm Mżewċ noqqasijiet. Wieħed huwa illi l-estensjoni ta' sentejn li tiġi estiża l tlieta għax ħajkun hemm qed jagħmel digri u li normalment dawna jieħdu tliet snin biex jintemmu u mbagħad Żmien ma jridx jiġi ikkalkulat mid-data ta' applikazzjoni ma mid-data li tiġi firmata hawnhekk fil-Kunsill jew fil-Parlament. Inniż grati għal dak li sar nataw tama fil- eh, disprament tagħhom dan il-fond ħajintuża tajjeb u m'għandix dubju li ħajkun l-aqwa flus li qatt intefqu minn Kummissjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Kelly. Is-Sur Darton. Grazzi President, Kummissarju, eżis kollegi, numru ta' ponti tiġat għajmu fuq l-użu tal-Fond Ewropew ta' Ġustament ta' Globalizzazzjoni. Jina, kontent ħafna li b'dan il-mod l-Ewropa issa qed tappoġġa nies li għaddej minn da' perjodu diffiċli il-fatti li l-Belġju kellu l-approċ ħal approċ tajjeb biex jitratta daw il-kwistjonijiet. Imma kellna problemi wkoll bl-IGF. Din hija sitwazzjoni ekonomika diffiċli u e, konsegwenzi soċjali nafu x'inhuma. Dan il-font jorbot ukoll ma' tipi oħra ta' għajnuna. Nixtieq No, e, inkompli fuq dak li qalet il-kollega Pervanx Beres qabel Il-fondi iridu jittieħdu wkoll minn partijiet oħra tal-budgets u mill-Fond Soċjali Ewropej Ewropew. Dawn il-fondi għandhom jintużaw għal lan li ġew maħluqa għalih. Iridu naħsbu sew fuq il-finanzjar tal-IGF nittama l-Kummissjoni ħatamela din sabiex ikollna bażi budgetarja tajba li tkun f'konformità mal-fondi l-oħra u mhux biss tkun għad-detriment tal-Fond Soċjali Ewropew. Grazzi. Is-Sur Handel ma jidhirx il jataw mela nistgħu ngħaddu mill-ewwel għas-Sur Belezz għal minuta nofs. Grazzi President. L-aspet strutturali tal-fondi issa naħseb li konna fortunati ħafna bil-abbozz li tressa dimna u li ħin votaw fuq u għada imma kollox nistaw intejbuh. Il-proċeduri jidru li huma naqra mhumiex daqshekk eh, dettaljati hawnhekk. Il-flus qegħdin hemmhekk biex nassiguraw li l-ħaddiema jkunu jistgħu jgħaddu għal sitwazzjoni ġdida jew għal impjeg ġdid. L-outplacement taħdem biss fuq żmien qasir. Il-fond ta' globalizzazzjoni ma jidhirx li huwa flessibbli biżejjed jekk wieħed jitlef xogħlu U jekk inti ma tkunx kumpanija li qiegħda fil-lista, allura ma tgawdi mill-ebda għajnuna anti. Din hija ħaġa li narawha. Hemm ħaddiema li huma marginalizzati u rridu naħsbu għalfejn dan ma jaħdimx. Naħseb li rridu nsibu soluzzjoni, irridu approċ aktar eh, maġġel u rridu nsibu formulas differenti li nistaw naħdmu b'mod aktar effettiv bihom. Grazzi ħafna. Minutaw nofs sur Pipe. Grazzi ħafna, President. Komissarju, Sinjuri, il-Fond ta' Globalizzazzjoni en li nies baktar taħriġ u kwalifiki Din hija ħaġa tajba dan huwa l-aspett soċjali tal-Ewropa. Imma l-Kummissjoni wkoll irrevediet is-sussidju tad-del fil-Polonja. Approvat 54 miljun sussidju statali mill-Polonja għaliex dan middera jgħin l-iżvilupp reġjonali. Il-mistoqsija issa hi fl-Ewropa għandna nużaw il-flus ta' minħalla sit-taxxa għal dan it-tip ta' kompetizzjoni il-flus. Għandim mistoqsija jien għal-Kommissjoni. Da minn dawn il-54 eh, flus pollakki hemm parti minnhom illi ġejjin mill-Fond Strutturali Ewropew u għalfejn m'għandniex pożizzjoni ċara mill-Kummissjoni dwar dan jiena qed nitlob lill-Kummissjoni. biex tieħu il-setat ta' kontroll tagħha fuq ir-regolamentazzjoni bis-serjetà. L-ebda solt Ewropew mandu jiġu devot għal affarijiet bħal dawn. Inti qed tinħeba wara r-rapport tal-Gvern Pollak. Imma ma nix qegħdin noħolqu trasparenza. Irridu nippubblikaw kull sussidju li sar taħt il-fond strutturali bħal manna wkoll fuq kollox fil-politika agrikola bekk biss nista' jkollna fiduċja fl-istrutturi Ewropej. Grazzi ħafna sur Pipe. Għanna ħames minuti issa għal KHDI. Sur Oli l Grazzi ħafna. Meta il-Fond ta' Globalizzazzjoni twaqqaf kena diskussjoni fuq jekk dina tkunx ħaġa tajba jew le illi il-fondi u l-finanzjar jitħalsu minn dan il-fond ta' globalizzazzjoni biex jgħinu l-nies jerġgħu jsibu post tax-xogħol. Fl-istess waqt, għedin namlu l-ħajja daqsxejn iktar faċli għal intraprizi li għedin jiġu effettwati minħabba l-globalizzazzjoni. Il-kas Dell huwa wieħed interessanti ferm. Fil-fatt maħniex għadin innaqsu il-ħsara imma sa ċertu punt nagħtu inċentiv lill-kumpanija għaliex Dell irċiva fondi għal relokazzjoni tiegħu u fl-istess waqt eh, keċċa ħafna ħaddiema. Għalhekk ma qegħdin namlu aħna qegħdin nħedġu il-kumpaniji individuali biex jeġixxu b'dan il-mod. Jina ma naħsibx dan huwa l-approċ tajja panzi jmur kontra l-an prinċipali tal-fond ta' globalizzazzjoni. Nixtieq li l-Kummissjoni taċċerta li l-fondi Ewropej jkunu koordinati tajjeb sabiex ma nerġgħux nirrepetu s-sitwazzjoni fil-futur. Rajtettem, ħöġ kriza ekonomika domnule comisar, criza economică Grazie ħafna, komissarju, il-krizi ekonomika u finanzjarja qed teffettwa ħadba teffettwa l-industrija ta' l-azzar il-belt illi ġeja minna jien fir-Rumanija ġiet affettwata mod gravi. il Fond Ewropew ta' ġustament għal globalizzazzjoni huwa bi soluzzjoni għal qasir żmien għal dawk in-nies li jispiċċaw bl qeda Aħna rridu ninvestu f'dawn il-kumpaniji u industrija illi iniċsu inqas bekk nħarsu l-ħaddima tagħna u l-impjiegi tagħna. Grazzi ħafna sa minuta is-Sur Crowley. Grazzi Signor President, bħal kollega nixtieq nirringrazzja Kummissarju r-rapporter għal ħidma tagħha. Fjannar forsi tiftakru jiena wieħed mill-kollegi tiegħi provajna aħna nibdew dan il-fond ta' globalizzazzjoni għal ħaddiema f'delu dan huwa indikatur ċar kemm aħna fuq livell Ewropew fil fatt impoġġu n-nis fuq quddiem u n-nis impoġġuhom fil qalba tal-politika tagħna biex nippruvaw naċċertaw li l-ħajja tagħhom tkun imħarsa u meta jkun hemm problemi l-Unjoni Ewropea tkun tista' tindirizza dawn il-problemi mill-ewwel. U nixtieq nirringrazzja lill-Kummissarju għal l-involviment attiv tiegħu anki tal l u kellem il-ħaddiema. Jan nixtieq ngħid il-kollegi illi il-fond ta' globalizzazzjoni mhuwiex perfett imma huwa pożittiv għall-Unjoni Ewropea x'tħeġġiġna nikbru u nkunu aħjar. Meta inti tagħti lil raġel ħuta titimgħu għal-ġurnata ma jekk talmu jistat ikun tista' titimgħu għal-omru u dak jagħmel fond ta' globalizzazzjoni. Grazzi ħafna Sur Crowley. Issa minuta Signora Schroeter. Grazzi, President. Jena nishti nerġalu ra dak li qal is-sur Xpidla, U qal li aħna ma nistgħux ninfluwenzaw deċiżjonijiet tal-kumpaniji. Però mhux veru aħna d deċiżjonijiet li jieħdu għaliex aħna nagħtu flejjes mill-fondi Ewropej naħalsu s-sussidji u għalhekk il-Parlament meta jkun qed jiddiskuti negozjati fuq ir-regolamentazzjoni għajjem din il-kwistjoni tar relokazzjoni. Il-Parlament ċeda fl-aħħar sfortunatament. kull ma kena ċans kien ħames snin għal regolament, ma damux bizzejiet meta naraw it-tip ta' sussidji li tħallsu kellna bżonn mill-inqas 10 snin f'din ir-regolament illi għadu kif ikwota fitilu kummissarju. Il-ħodor kellhom raġun hawnhekk ġifieri. Grazzi ħafna jgħid President. Issa għandna ħina żewġ kelliema oħra. Is-Sinjur Kislevska. Is-Sinjura Kislewska. President, permezz tal-IGF, l-Unjona qed tiffaċċja diffikultajiet ekonomiċi li ħarġu minn bidli strutturali għall-ekonomija globali. Bħal każ tal-kriżi finanzjarja biss attivitajiet konsistenti li jistgħu jiġildu din il-ħaġa. Bis-saħħa tal-fondi l-persuni li silfu xogħolhom kemm fis-settur tat-tessuti fil-Belġju u l-ħaddiema Irlandiżi ta' Dell li opportunità li jsibu impjiegi ġodda il-fond qiegħed hemm ukoll biex jgħin l-iżvilupp ehm, kummerċjali u ehm, ikollna iżjed impjiegi ukoll. Il-fatt illi Dell iddelokalizzat il-produzzjoni tagħha u provat issib pajjiż illi għandu eh, spejjes li involvin inqas spejjes u li ħallas il-ħaddima inqas u dan il-post sabitu fis-Stat Membru tal-Unjoni Ewropea fil-Polonja. Tfisser illi marnu f'dan ir-reġjun inkunu għadin nżidu l-impjiegi fis-Stat Membru Ewropew. Grazzi ħafna is-Sinjura Beres tal-Minuta. Grazzi ħafna, Sinjur President, jina nistiq instarraħ moħessur Crowley unajt li lebda membru tal Komitat tal-Affarijiet Soċjali ma qatt iddubita mill-effiċenza tal-Fond ta' Globalizzazzjoni, però dan iridu nużaw bl-aħjar mod possibbli u l-Kummissarju għadu kif qalilna li rridu nevitaw fan shopping Ġifiri li għed jiprofa jisib laħjar font bi għal eh, ħtiġijiet tiegħu meta taħna kunu qegħdin nifinalizzaw dan id-dossier naraw illi bdel hemm il-possibilità li wieħed jabbuża mill-fondi tal-komunità. U dan imur kontra il-politika tajba. Grazzi ħafna, Signora Beres. Komissarju Spidla, għandek il-mikrofonu u warajk sur Boga. Signori, Bazzikament dan id-dibattitu nista naqsmu f'żewġ punti. L-għana ta' għanna li ideja li li ġijef qed taħdem tajjeb. Però nistaw intajbuħ. u naċċertaw li ma jkollniex ehm, ħela mill-fondi. Hemm il kwistjonijiet ta' żmien sabiex l-istati membri kunu jistaw eh, jindirizzaw l-affarijiet immedjatament u jirkupraw l-ispejjeż tagħhom ovvjament naħseb din hija ħaġa nistgħu nibqgħu niddiskutu aktar u d-diem anke nsibu soluzzjonijiet. Tkellimna wkoll dwar l-idea li jkollna budget line separat għal fond Veru ma taħna ftaħna l-fond dana ma kienx possibbli imma l-fond issa ġie stabilit u qed jaħdem fl-opinjoni tiegħi. Iġidu aħna nqajmu dawk il-mistoqsijiet kollha relevanti sabiex inkunu nistgħu nippruvaw insibu soluzzjoni saħħar mill-li sibna sa issa. Pero dan ma jfissirx li ma lħaqniex riżultati saħdan il-font, mem lebda dubju li kien hemm riżultati tajbin. It-tieni punt tad-dibattitu però huwa aktar komplikat. Kien jitratta kwistjoni ta' lokazzjoni, ta' subsidy shopping u affarijiet oħra relatati illi huma komplikati ferm. Naħseb li huwa tajjeb li niddiskutu dawn l-affarijiet għabbażi ta' għarfien tal-fatti. U nixtieq issa nsemmi uħut mill-fatti li għandhom xaqsmu mal-kazdell. Dawn il-fatti għandhom xaqsmu wkoll ma' uħut mill-kummenti li tqajmu f'din id-diskussjoni. Mela, kontra l-opinjoni ġenerali, is-salarji fil-Polonja skont l-OECD per għal kull unità fil Eh, ta' produzzjoni huma iktar għoljin mill-Irlanda. Iġifieri s salarji tal-Polonja mhumiex inqas imma iktar minn dawk fl-Irlanda u din hija ħaġa li rridu nkunu eh, nafuha. U faċli li wieħed jassumi l-affarijiet u jagħmel Eh, jesa l-konklużjonijiet tiegħu, imma rridu nkunu nafu x'inhuma l-fatti qabel. Urridu naħsbu ktar fil-font fl-affarijiet għalhekk. imma hemm kustjoni kwistjoni tad-del infissa. Huwa veru li fl-1991 id-del il-produzzjoni tagħha fl amerik Dan kmien 18 sena ilu u minnu kol illi lebda font Ewropew jew lebda sussidju Ewropew ma nata lil del jina m'għandix informazzjoni dwar dan. Avvalja mina ma stax neskudu l-fatt li del benefikat minn fondi reġjonali għax dak iż-żmien fid-disajnijiet kellna sistemi differenti minn li għandna llum. Iġifir, din l-informazzjoni m'għandniex mhix disponibbli għalina. Id-deċiżjoni illi ikun hemm relokazzjoni għal Polonja saret fl-2007 minn Dell ġifiri. U il-flus illi jidru bħala għajnuna statali ġifiri flus pollaki, sirna nafu bihom f'Diċembru 2007. Għalek, dana mumiex flus mill-fondi strutturali. F'dal kas jista' jkun ma japplikax għal każijiet kollha dan li ħanajt imma f'dan il-każ fejn il-cut-off line huwa 50 miljun euro, aħna valwajna id-dossier b'attenzjoni kbira rajna xħajkun l-impatt fuq is-suq tax-xogħol. U konklużjoni tal-Kummissjoni kienet li għal dawn żewġ operazzjonijiet fejn hemm għadda daqseg żmien so ma nistgħux ngħidu illi huma relatati, ġifiri meta nagħta l-ewwel sussidju forsi u t-tieni sussidju. Da ma jfissirx illi irridu niddiskutu u nerġgħu niddiskutu, nerġgħu niddiskutu affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-fondi budgetari Ewropew. Ovvjament aħna rridu li jkun hemm koerenza aħjar fil-budget. F'dan il-każ il-kazdel kien spunt li aħna li ġenna jkollna dan id-diskussjoni l-lum u importanti li jibqa jkollna dawn id-diskussjonijiet fil-futur. Grazzi tal kontribut tagħkom, sinjuri, u grazzi tal li tajtuni l-opportunità illi niddiskuti magħkom u nirriflettu flimkien dwar dawn il-punti li għandhom xjaqsmu mal-Fondi Ewropej ta' ġustament tal globalizzazzjoni. U biex nikkonkludi nixtieq ngħid illi f'ħafna mill-politika tagħna jeżisti riskju illi il-flus ma jintużawx blaqwa mod possibbli dan huwa riskju intrinsiku. U ħajbqa hemm dan ir-riskju. Iġifieri stalina issa li nkunu um, konxi ta' dan imma xorta jkollna kuraġġ illi nerġaw nindirizzaw ċertu prinċipji li għandna u fejn insibu soluzzjoni teknika u intellettwali adattata inkunu lesti li nieħdu il-passi tajba fid-direzzjoni tajba u nibdlu din il-proċedura. Grazzi ħafna, Komissarju. Nadi issa Assur Böge. Grazzi, President. Nishtiq najt illi rigward il-kooperazzjoni bejn il-Komitat tal-Budget u Zak tal-Impjegi, aħna provajna inħaffu proċeduri malar kemm jista' jkun bażi ta' opinjoni mill-Komitat ta' Impjegi li waqaf eh, grupp ta' ħidma apposta fl-interess tal-ħaddiema u l-familji tagħhom. Għalhekk aħna provajna nħaffu l-affarijiet kemm jista' jkun sabiex il-flejjes ikunu disponibbli imbagħad, ovvjament fir-reviżjoni tal-qafas finanzjarju u strumenti ġodda bħal riżultat tal revizjoni tal-budget ħanħarsu wkoll lej l-IGF flimkien ma' strumenti Ewropej l-oħrajn kollha f'termini tal-impatt ġestjoni u kooperazzjoni bejn l-istrumenti Ewropej u dawk nazzjonali. Rridu naraw kif nistaw namlu dan kollox aktar effiċenti anki bil-Fond Soċjali Ewropej. U aħna lesti li nisimaw kull suġġeriment għal titjib rigward is-sors tal-finanzi, kommissarju f'mod tekniku inti għandek raġun, speċjalment dwar l-appropriazzjonijiet tal-ħlas mill-Fond Soċjali Ewropew. Però, Li nixtieq nara jien huwa illi il- l-appropriazzjonijiet ta' ħlas u l-appropriazzjonijiet ta' commitment isiru bil-mod kif aħna niżilna fil-ftejm interistituzzjonali ma jistax ikonna sitwazzjoni fejn minħabba problemi ta' ġestjoni u implementazzjoni illi ma saritx f'waqta ta' dawn il-fondi il-flus jibqaw ma jintefqux. U jkollna imbagħad noħdu flejja soħra biex nifinanzjaw programmi oħra rigward il-liġi tas sussidji aħna ħadna nota ta' ħadin Meta wkoll konna qegħdin nitkellmu dwar in-Nokja bowkom u lokazzjoni lejn ir-Rumanija aħna għajibna kwistjonijiet u mistoqsijiet simili. Però rridu naraw x'inhi r relazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati membri illi għandhom l-obbligi ta' notifika Kultant l-istess ħaġa teżisti anke fil-kontrolli tal-kwota tas-sajt. Ħafna nies jibqgħu jgħadu responsabbilta minn xi ħadd tal-ieħor u m'għandniex sistema effiċenti fl-aħħar mill-aħħar. Għandna ħanibqgħu nsaqsu dawn il-mistoqsijiet, ħanibqgħu ninsistu l kummissjoni taġixxi skont ir-regoli li aħna adottajna fl-2007. Fl-aħħar talba it-talba li jintom tadottaw l-IGF għada, sinjuri. Grazzi, Sur Böge. Dan għalhekk jikkonkludi d-dibattitu fuq dan is-suġġett u l-votazzjoni ħassir għada ngħaddu issa l-punt li jmiss fuq l-aġenda, sinjuri, u ngħaddu għall mistoqsija orali li status tal-proġett tal-kummerċ ħieles Euro Mediterranju, situazzjoni fl-2010. Jiena nixtieq nilqa l-Kummissar.